Buenas tardes, colegas. Reanudamos la sesión. Mela niftħu is-sessjoni. Għanna l-minuti mill-laqqa tal-bira u t-tekst illi ġi approvat dik is-sessjoni issa huma disponibbli. ħadd ma jitxtieq jitkellem fuq dan is-suġġett. Għalhekk nistgħu ngħidu li napprovaw il-minuti ta' dik is-sessjoni. Issa l-ewwel punt tal-aġenda tagħna tal-lum hija mistaqsija